Eżiz kollegi, mela nerġaw nibdow bi sessjoni tagħna u l-minuti tal-bira tistgħu tarawa ġiet imqasma kummenti jekk Jekk m'hemmx kummenti, il-minuti ġew approvati. Mela l-aġenda ta'